kwistjonijiet soċo ekonomiċi l-ekonomija għandha taħdem għas-soċjetà, għandha tikkontribwixxi għal koeżjoni soċjali, għall inklużjoni u xogħol sura ta' nies. Għandu jkun il-punt ta' tluq li minnu l-individwi u l-familji jistgħu jippjanaw il-futur tagħhom b'ċertu konfidenza. Ħafna mill-figuri għall-Ewropa huma pożittivi nixtieq nelenkom għax huma naħseb importanti wkoll. L-ekonomija Ewropea qed tikber, tipprovdi rekord, numru rekord ta' xogħol ta' impjiegi għan-nies qed nagħmlu ċertu progress fuq l-aspett soċjali. Id-dħul ta' fil-familji qegħdin jolow f'ħafna stati membri is-sem tal-persuni li qed jaqgħu fir-riskju ta' faqal u l-esklużjoni naqas sa' 2017 hemm iktar nisa fil-fix li qed jaħdmu u dan kollu huwa pożittiv. Ma dan kollu jeżistu diversi sfidi sinifikanti li huma persistenti. Għalija waħda minn dawn hija l-fatt illi id-dħul fil-familji kibru b'mod iktar kajman mill-GDP per se. 10.9% meta mqabbel ma' 15.5% meta mqabbel fuq perjodu ta' 12 sena u dan jindikani mod ċar illi ħafna mit-tkabbir tagħna mhuwiex tkabbir inklusiv dan huwa din kwistjoni importanti għal ċittadini u l-Ewropa per se u jiena nemmen li din se jkollha rwol importanti biex naċċertaw il-koeżjoni u bekk il-futur tal-Unjoni Ewropea. Iż 18.6% tal-qat fost iż-żgħażagħ hija ċifra inaċċettabbli. U l-Youth Guarantee ċertament dan kollu en Però il-kwistjoni tar-riżorsi hija illi, dan kollu huwa sottofinanzjat. Għandna l isfida tax xogħol fil-prekarjat fejn il-ħaddiema ma jistgħux jinforzaw id-drittijiet tagħhom bebda sigurtà soċjali. U il-kwistjoni tal-insigurtà tax-xogħol bħala punt kruċjali u dinja waħda minn raġunijiet dwar il-għala jiena ħan appoġġa l-emenda fejn qed nitlob illi nabolixxu ċertu kontratti aħna għandna diversi sfidi dwar l-aspettattiva tal-ħajja fejn 80% tal-kura fl-Unjoni Ewropea tiġi provduta minn carers informali 75% minnhom huma nisa. Iva, nafu għandna d-direttiva tal-bilanċ bejn ħajja privata u ħajja tax-xogħol iżda sfortunatament fuq l-aspett tal-lif tal-carers dik il-parti tad-direttiva hija dajfa u tippermetti lill-istati membri li jagħmlu l-għażla li mhix avvantaġġ tal-carers. Aħna nappoġġaw ir-riżoluzzjoni illi l-anijiet soċjali tal-Ewropa huma importanti daqs l-anijiet kummerċjali tagħha u mhumiex biss mezz li nigarantixxu tkabbir ekonomiku iżda għandhom ikunu mira per se. Jiddejnin il-perspettiva twitti triq għal avviċinament tagħna l proposti tagħna f'dan ir-rapport dwar is-sħarriġ ta' tkabbir annwali tibgħat messaġġ ċar liċ ċittadini li aħna fil-Parlament nirrikonoxxu l-bżonn essenzjali li naċċerċaw li ċittadini tagħna ikunu jistgħu jħarsu lejn il-futur ċertu futur għal darb'oħra lil dawk kollha li kontribwew għal dan ir-rapport. Grazzi. Dankeschön. Grazzi ħafna. Fisem il-Kunsil is-Sur Ġott. Onorevoli President, grazzi ħafna tal-opportunità tal-li diskutejtu semestru Ewropew illum suġġett ta' rilevanza partikolari bħal dan iż-żminijiet, il-Kunsill jemes ħafna importanza mal-semestru u jiena nieħu gost nista' nqabbel diversi opinjonijiet mal-Parlament u dan is-suġġett. Jekk irridu nagħmlu l-Ewropa relevanti għal ħajja ta' kuljum, irridu nwettqu fuq tkabbir, fuq xogħol, edukazzjoni ta' kwalità, protezzjoni soċjali, inklużjoni, kif ukoll sostenibilità ambjentali irridu nenfasizzaw hawnhekk illi hija kwistjoni ta' sidja għall-istati membri permezz ta' riformi is-semestru Ewropew ħajtejjeb is-sitwazzjoni f'kull stat membru u fl-Ewropa per se. Ftehim dwar anijiet komuni huwa importanti ir-rapport tagħkom juri illi qed naraw dan l-għan komuni Jiena qed nieħu gost illi aħna kellna l-opportunità li niddiskutuhom magħkom illum u intom għamiltu reċentement dan l-istess ma' diversi parlamenti nazzjonali li nibdow biex nibda fuq nota pożittiva l-evidenza turi li l-ekonomija tal-Ewropa qed tikber, ix-xogħol qed jikber, qed jiżdied, l-investiment qed jirkupra, il-finanzi pubbliċi qed jirkupraw ukoll. Ma dana kollu ħafna sfidi għadhom hemm. Intom identifikajtu n-numru minnhom fil-rapporti tagħkom sfidi fuq terminu ta' żmien twil jibqgħu fosthom il-popolazzjoni, popolazzjoni li qed tikber, diġitalizzazzjoni l-impatt tagħha fuq ix-xogħol, il-tibdil fil-klima u l-użu insostenibbli ta' riżorsi naturali hija priorità li nixprunaw l-investiment biex nippromuovu irkuprar iktar b'saħħtu u naċċertaw li jkun hemm rata ta' tkabbir fi żmien l-estensjoni tal-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku f'ambitu ta' kapaċità finanzjarja huwa pass importanti biex niksbu dan l-istess għan. Ejjew nissoktaw fix-xogħol tagħna <clears throat> biex ninkoraġġixxu l-investiment fil-kapital uman biex inneħħu l-ostakli li fadal u biex ninkoraġġixxu investiment favorevoli aktar minn hekk. Irrid konna nirridu nappoġġaw li tkabbir permezz ta' politika fiskali ġusta u nagħtu attenzjoni partikolari għas sostenibilità tal-budgets tagħna u tad-dejn tagħna. Irridu wkoll nimplementaw ir-riformi strutturali meħtieġa fuq il-suq tax-xogħol tal-prodotti biex nħejju l-ekonomiji tagħna għall isfidi li jmiss irridu nipprovdu l-żgħażagħ tagħna ċertu edukazzjoni ta' kwalità għolja li jinvestu fil-kapaċitajiet tagħhom illum il-ġurnata. Su President, onorevoli membri, <clears throat> Issa li qegħdin nitbedu iktar minn żmien il-kriżi ir-rikordju tal-kriżi u l-effetti għadhom ta' tħassib. Għaw ħafna ċittadini li huma maqbudin f'ċiklu ta' povertà, ta' faqar, ta' esklużjoni li ma jistgħux jaħarbu minnu. Dan huwa punt importanti għall presidenza rumena, il-politika tagħna għandha tkun orjentata lejn dawk il-kategoriji vulnerabbli ta' ċittadini tagħna dawn ukoll għandhom ikunu orjentati lejn dawk ir-reġuni u setturi li għaddejjin mill-iktar l-ikbar diffikultajiet irridu naħsbu iktar fuq soluzzjonijiet ġodda, problemi ġodda u niksbu naħtfu l-opportunitajiet li nistgħu niltaqgħu magħhom. L-ekonomija kollaborattiva tirrappreżenta potenzjal kbir iżda m'għandix tkun raġuni biex imorru lura fuq kelma tagħna dwar l-impjiegi u d-drittijiet soċjali. Ix-xogħol u l-politika soċjali għandhom jadattaw għal bidliet fis-suq tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema għandhom għandhom jibqgħu protetti. Il-politika ambjentali flimkien mal-greening tal-ekonomija u l-greening tas-semestru Ewropew jistgħu jikkontribwixxu <clears throat> b'mod sinifikattiv għall-għanijiet ta' tkabbir li nistimulaw tkabbir sostenibbli nħol u xogħol wara kollox. Li importanti huwa li nifokaw l-iktar fuq l-implementazzjoni sħiħa tar-reformi u nissorveljaw b'mod sħiħ il-progress f'kull stat membru. Irridu naqsmu l-esperjenzi tagħna u l-aħjar prassi għalin li nistaw biex nitalmu minn xulxin. Bil-kollaborazzjoni mill-qrib u nfittxu riformi u kontinuament eh, nappoġġaw il-kabir inklusiv, aħna seri konna suċċess biex noħolqu benefiċċji tangibbli għal kull ċittadin u nerġgħu nibnu l-fiduċja f'Ewropa b'saħħitha u prosperuża. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u tal-kontribuzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, partikolarment ir rapporteurs dwar dan il-punt importanti. Grazzi.

miexi. Il-istrateġija tana bbażata fuq tliet eh, prioritajiet, investimenti u u bħal attualment għanna relazzjoniet uh, eh, illi mumiex sejrin tajjeb ċerti pajizi. Hemm xi tnaqis e, u dan mħabba e, situazzjoni ekonomika f'ċerti stati membri. Kwistjonijiet irrisolvuti e, li għedin jostakolaw l-investimenti. Sfidi pal per eżempju it tixieħ tal-popolazzjoni, bidla teknoloġika, u li qed biddel il-xogħol. U hemm bżonn li nagħmlu azzjoni fuq livell nazzjonali għandna bżonn ta' investimenti u riformi biex nżidu il-produttività u tkabbir. E, irridu nużaw il-żminijiet tajba biex noħolqu protezzjonijiet, però dan mhux qed jiġri kullimkien. Hemm xi proposti illi għadhom eh, ma ġewx implementati. Fil-laqa tal-Eurogrupp ta' dil-ġimgħa aħna komplejna niddiskutu kif nistgħu eh, nżidu l-kompetittività u l-konverġenza u l-Komissjoni se taħorġ proposti għal dan. Għadna kif ħreġna l-evalwazzjoni fuq il-sfidi ekonomiċi soċjali fil-istati membri kollha u fuq il noqasijiet ta' zbilanċ makroekonomiċi. Rajna l-mumanki anki Eh, eh, fejn hemm bżonn ta' investimenti. Fuq dawn il-noqasi eh, ta', bilanċ, il-Bulgarija, il-Ġermania, Franza, l-Olanda u postijiet oħra għandhom zbilanċi u l-ċipru fl-Italja zbilanċi eccessivi. Anki fil-Kroazja għat hemm zbilanċi u u dana eh, ja ħaġa ħażina wkoll u rajna anki fir-Rumanija li ma rajniex is-sena li għaddiet. U hemm eh, politika anki proċikrika ta' espansjoni. Aħna għadna fuq il-proporzjoni eh, ta dejn u tal-Italja illi ma miex sejra tajjeb u aħna qegħdin nevalwaw il-passi tal-Italja biex jirranġaw dawn il-kwistjonijiet. Eh, Mod ġenerali minn 2011 eh, l-Istati membri għamlu ftit progress f'xiħut mill-rakkomandazzjonijiet li għamilna. Għanna bżon nerġaw nirbħu il-momentum, għanna bżon namlu riformi strutturali diġa hemm 500 proġett ta' riforma u se jkun hemm xi 260 proġett li se jiġu finanzjati. Biex nagħlaq membri l-approċċ tagħna eh, għenna biex nimxu l-qoddim fil-rkupru u għandu jżomna anki biex jittimbutana l-qoddim. Nishtiq nirringrazzja l-rapporteurs u l-shadows tar-rapport u jina nħares l-qoddim li konna dibattitu kostruttiv. Grazzi, Kommissarju. is e signora Tyson fissem il-Kommissjoni. Grazzi, President. E segretarju tal-Istat, tal rappresentant tal-President, nishtiq nirringrazzja r-rapportera żewġ eh, rapporti tagħhom. L-iżviluppi pożittivi eh, qegħdin joħolqu eh, impigi. Uh, 240 miljon eh, persuna għandhom impik fl-Unjoni Ewropea u dinna hija ċifra li tal-olja. il qiegħed huwa 6% u qatt ma kien daqshekk baxx f'dan is-seklu. Hemm eh, in persuni li huma riskju ta' povertà u esklużjoni soċjali qed tonqos u għall-ewwel darba hija iktar baxx mill-2008. Però jiddispjaċina najdu illi il-tkabbir mux qed jibbenefika li ċittadini kollha eh, fil-blistess mod kif għal rapporter tal-Kumitat tal-Empl il għatem livelli li huma aktar baxxi mill-2008 hemm xi qatt f'ċerti zoni u anki eh, livell ta' faqar u għal daqstant ir-rapporti għak Sinjura Harken Eh, jaqbel mal-analiżi tagħna aħna nħadna nota li rridu nagħmlu iktar fuq il-ħiliet, fuq il-povertà, fuq l-inklużjoni tal- eh, fix-xogħol tal-persuni bid-diżabilità u anke fuq id-djar. Il-istħarriċ eh, fuq it tkabbir tas sena li għaddit Aħna publikajna rapporti fil-27 ta' frar u jagħti analiżi ta' situazzjoni ekonomika fl-Istati membri. E, għal sentejn fuq xulxin aħna rajna il-pilastru ta' drittijiet soċjali. Il-rapporti tal pajzi għatu idea ta' fiex wasalna fuq l-sfidi li għanna dimna u jagħmlu verifika anki ta' risposta tal-policy minnaħa tal-istati membri anki l-iskorbor soċjali qed naraw progress fuq eh, l-14 l-indikatur tal-iskorbor soċjali. Barra minn hekk għall-ewwel darba eh, eh, dawn ir-rapporti jiffukaw anki fuq il-bżonnijiet ta' kull pajjiż l-antana u għalli ikkonem miktar sinerġiji u komplementarità bejn il-politika ekonomika, riforma u il-fondi ta' koezjoni soċjali u jiena fiduċuża li l-isforzi ta' leġislazzjoni Ewropea, l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u l-fondi Ewropej se jgħinu eh, il-pilastru il ekonomiku u so ta' drittijiet soċjali eh, isir verament realtà fl ewropa Grazzi. Ħafna. Issa fisem il-Kumitat Envi, is-Sur Kovacek, ċef. Grazzi. L-ekonomija tal-Unjoni Ewropea ila sitt snin eh, tikber dejjem bħala riżultata tal-investimenti tal-riforma strutturali u tal-politika fiskali. Dan l-ambjent favorevoli għandu jkoraġana biex nifukaw fuq dak li hemm bżonn biex dan it kabbir ikun sostenibbli u mhux e, jabbi ġenerazzjoni futuri bdejn. Irridu niżguraw li huma jistgħu jissost jizommu, jisostnu il-bżonniet tagħhom. Irridu nifukaw fuq il-fatturi tar-riskju li għadhom għaddejjin, ġifiri t-tixieħ tal-popolazzjoni u l-użu insostenibli ta' risorsi nazjonali. Il-Kumitat tal-Ambjent iħoss illi hemm bżonn ta' atteġġament iktar responsabbli fl-ekonomija u anki kura tas saħħa fost affarijiet oħra se tkun importanti, se jkunu importanti. Peress il-riforma hija monitorata fl-Istati membri, eh, viżjoni għanna nieħdu viżjoni fi żmien twil għax mm, ħafna drabi l riżultati jidru ħafna snin wara li kunu eh, eh, kien hemm rapporti. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Mihajlova l-minuta. Grazzi ħafna, President. Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jilqa id-dinamika l-pattern eh, ta' svilupp eh, sostenibbli imma aħna imħasbin illi l-effett fuq il-postijiet tax-xogħol kif ukoll fuq is-suq fuq il-suq tax-xogħol mhuwiex biżżejjed u għalhekk naħsbu li għandna bżonn ta' iktar investiment mis-setturi pubbliċi kif ukoll privati li sa minn għandhom bżonn jikkooperaw biex jattiraw iktar investiment pubbliku u privat biex hekk inkunu nistgħu nibnu eh, partnerjati u kien hemm iktar komplementarità tal-istrumenti u tal-fondi tal-Unjoni Ewropea Nilqgħu il-proposti għall MFF kif ukoll il-fondi ta' investiment futuri qabel ma nagħlaq nixtieq nenfasizza l-importanza ta' l-appoġġ għal riformi strutturali da se jkunu ta' għajnuna kbira għall istati membri biex ikomplu jagħmlu dawn ir-riformi strutturali. Grazzi ħafna Issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Garcia Perez. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna nixtiequ eh, nilqgħu nilqaw l isfida tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn nifmu li huwa neċessarju li semestru Ewropa bżonn ikun strument illi jagħti lil pajjiżi li l imma jkun eh, hemm investiment u bidla lejn politika Ewropea biex tagarantixxi sostenibilità ekonomika, soċjali u ambjentali. U għalhekk huwa neċessarju li nkunu kapaċi li nisimaw nisimgħu barra minn dan l-emiċiklu hemm bżonn illi eh, nifmu illi nisma' nies ma iktar il-politika ta' awsterità għandna bżonn eh, ukoll nisimgħu lil dawk l-eluf illi ħarġu fit-toroq fit-8 ta' Marzu biex ikollna Ewropa iktar ugwali mimlija ugwaljanza li nismaw iż-żaza li jridu eh, l-Ewropa timpenja ruħa fil-ġida kontra tibdil fil-klima. Na bżonn li jkollna mill-ġdid il-fiduċja ta' ċittadinanza fil-proġett Ewropew u nneħħu l politika austerità u jkollna politika ta' tkabbir ġust u ugwali għal kulħadd. Grazzi ħafna. Issa onorevoli Urtasun. Jekk Iva fil-qosor ħafna. Aħna qegħdin it-13 ta' Marzu ħames tiem wara 8 ta' Marzu fejn miljuni ta' eh, nisa Ewropej ħarġu fit-toroq biex jirrevendikaw id-drittijiet tagħhom u għalhekk għandna bżonn nitkellmu fuq it-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea fid-dawl ta' semestru Ewropew. Da mina eh, kważi kważi ma smajċejn ġrid mill-fom is-Sinjura Kommissarju għal dak li huwa tkabbir fuq l-ugwaljanza pereżempju tal-ġeneri, darba biss hija msemmija ġifiri laqas biss nitkellmu fuq affarijiet oħra għandhom relatati u lek ma jistax ikun hekk fil-mandat futur għandna bżonn li mhux kull sitt xhur ikun analisi eh, ta' rakkomandazzjonijiet politiċi u laqas biss naħsbu fuq l-ugwaljanza tal-ġeneri meta niġu għall politika, pereżempju għall investiment għal dħul u għal kulħadd dawn huma kollha affarijiet fil-mandat futur nittama tas l-affarijiet jinbidlu. Grazzi ħafna. Issa, grazzi lilek. Issa, fisem il-kelima tal-gruppi, nagħmel appell lill kollegi jekk joġobkom għax għandna lista twila ħafna ta' kelliema jekk joġobkom żommu mal-ħin allokat lilkom għax fil-ħamsa għandna skedat il-vot u tafu xiġri meta jkollna l-votazzjoni. U ma tantx ikun tajjeb għal nies li jitkellmu tal-aħħar u nies deħlin, insomma konfużjoni sieħa, nagħti l-kelma lis sinjura Kozlowska Radwicz. Grazzi ħafna, Sinjura President, eh, Komissarji, Sinjuri bħal shadow rapporteur nixtieq nirringrazzja lis sinjura Haken għal rapport bilanċat tajjeb ħafna tagħha nixtieq nirringrazzja wkoll għall-istil tan-negozjati tagħha għal dik li hija dejta li turina illi s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol qed jitjieb. Għandna rati mbaxxa tal-qat, għandna iktar postijiet tax-xogħol, indikaturi ekonomiċi kollha jidhru li huma pożittivi, imma dan il-benessri u dan il-ġid mhuwiex imqassa mod ekwu maċ ċittadini kollha tagħna għad fadal 100 miljun li jagħmlu parti minn grupp tan nies foqra. Hemm divarju ta' pensjonijiet bejn pereżempju in-nisa u l-irġiel daqs anki 40% ġifieri għad fadal ħafna sfidi qudiemna. L-Unjoni Ewropea qed eh, tgħaddi minn trasformazzjoni diġitali illi wkoll se tagħti għamla ġdida lill kompetitività tagħna madwar id-dinja. Imma għandna mijiet ta' eluf ta' ħaddiema li huma ta' setturi li ma tantx għal ta' kwalifiki baxxi waqt li għandna ħafna nies fl-Ewropa illi laqas biss għandhom il-ħiliet bażiċi diġitali u għalhekk għandna bżonn nappoġġjaw Ewropa Diġitali Futura li tkun waħda mobbli wkoll. Grazzi ħafna. Issa Bisem l-SND, Onorevoli Arena, grazzi ħafna Signora President. L-analisi annwali ta' tkabbila mill parti mill semestru Europol, koordinazzjoni ta' politiċi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea, għandkom tafu fajnejna dan is-semestru huwa orjentat wis lejn affarijiet purament finanzjarju paċitarju mhux biżżejjed fuq il-kwistjonijiet soċjali fil-fatt eh, dawna bżonn noħolqu l-postijiet tax xogħol imma x'noħolqu għom nagħmlu jekk imbagħad ma jkunx hemm ħarsien soċjali. Ikollna baġit iva imma mbagħad hemm bżonn li jkun hemm investiment lejn il-futur, l-edukazzjoni, t-taħriġ, kif ukoll investiment ta' transizzjoni ekoloġika għaliex ikonna tkabbir jekk dan it-tkabbir mbagħad jiġġenera eh, inugwaljanzi dejjem preżenti fl-Ewropa huwa minnu le li l-inugwaljanza soċjali u kulturali l-iktar periklu eh, tad demokrazija li ngħixu flimkien f'ħafna pajjiżi Ewropej U għalhekk fil-proposta li għandna qudiemna llum ovvjament dan it-ħassib soċjali eh, kien appoġġjat fil-qafas tal-Kumitat tagħna u nista' ngħidkellem pereżempju aċċess imtejjeb għal edukazzjoni ħriġ, l-importanza mogħtija għal salarji deċenti, importanza mogħtija wkoll fuq il-livell tal-collective bargaining kif ukoll riformi illi ma jnaqux mill-solidarjetà u sim eh, tal-ġid u mbagħad l-investiment ukoll għat-transizzjoni ekoloġika. Jiena nixtieq nitkellem fuq emenda u mbagħad illi aħna nixtiequ nipproponu għal vot fuq il-pensjonijiet. Anzi skont il-PPS, e, skużawni, eh, biex ikun hemm eh, pensjoni deċenti hemm ikun hemm pensjonijiet privati. Mela nixtieq ngħid lill-PPE illi dawn il-personijiet privati huma l-iktar xkil għall inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. In-nisa llum m'għandhomx benefiċċji ta' dawn il-pilastri u għalhekk għal dawk li huma l-pensjonijiet eh, nisaħħu l-inegwaljanza llum eh, internament fl-Ewropa għal dawk li huma n-nisa u għalhekk aħna nkunu kontra din l-emenda tal-PPE għax jeżistu soluzzjoni toħra biex aħna nsolvu l-kwistjoni tal-pensjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Fisem il-grupp tal-ECR sur Packet. Grazzi ħafna din huwa rapport interessanti. Aħna ilna nafu xulxin għal diversi snin u kien president tal-partit tiegħu u minn dak iż-żmien diġà konna qegħdin naħdmu fuq kwistjonijiet fejn konna qed nistaqsu lil nanfusna jekk il-ġenerazzjoni li jmiss jkollhom pensjoni il-żgħażagħ ma jemnux iktar din is-sistema l-pensjonijiet tal-lum huma mħallsa mill-ħaddiema li qegħdin jaħdmu issa u minħabba li l-nies qegħdin iktar u iktar qed tixjieq hemm iktar u hemm eh, eh, zbilanċ kważi kważi ta' 15 biljun u dan din dan ir-rapport jitkellem dwar dan x'miżuri irridu nieħdu biex naċċertaw l żgħażagħ il-ġenerazzjoni tal-ħaddiema ma tinasarx issa biex imbagħad jibqgħu biex xejn iktar il-qoddim. Ir-riformi huma meħtieġa għax is-sitwazzjoni korrenti ma tistax tkompli sejrek jekk inkomplu sejrinek, kulħadd ser ikollu jieħu ħsieb l nnifsu tal-pensjoni tiegħu fil-jiem fil fil fil ta' xuħija tiegħu. Grazzi ħafna fissem il-grupp Aldi Sur Calve Xambon. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk tismana eh, kummissarju, jena se nitkellem fuq il-viżjoni politika l-ewwel net fi l-ewwel net nixtieq l-ewwel nirrikonoxxu illi fit-tmim tal-mandat ta' dan il-mandat għandna bżonn nitkellmu fuq il-ħruġ soċjali tal-kriżi kif ukoll is-semestru Ewropew li jkun iktar lejn il-soċjali u l-postijiet tax-xogħol. U għalhekk għandna bżonn nużaw ferm iktar fil-mandat futur. Issa qegħdin ngħidu li x-xogħol kien aħjar minn qatt qabel. Iva, veru, imma attenti ma nitilfux l-idea li meta wieħed kollu Eh, xogħol importanti ta' wieħed, jekk ikun hemm nuqqas ta' xogħol f'pajjiż ikun problema Ewropea. U mbagħad id-diżugwaljanza għandna bżonn nitkellmu fuq il-fatt li jekk ikun hemm kriżi li tfaqqa fil-futur ma nkunux nistgħu nilqgħu l-isfida biex nkunu nistgħu eh, niġġieldu kontra d-diżugwaljanza fl-aħħar mill-aħħar żewġ affarijiet indispensabbli għall futur biex ikun hemm Ewropa soċjali. L-ewwel nett hemm bżonn li jkun hemm politika ekonomika tat-taxxa li jkun waħda konċertata, koerenti biex ikun hemm ridistribuzzjoni fuq livell Ewropew u t-tieni punt hemm bżonn nammettu li hemm nuqqas solidarità finanzjarja Ewropea, pereżempju fil-baġit fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Im Namen der Grünen Eva äh, Fraktion Is-Senjura Lambert għal minuta u nofs. Skużani, minuta. Grazzi ħafna President u nixtieq ukoll nirringrazzja l rapporter mill-Kumitat tax xogħol u tal-Affarijiet Soċjali għax xogħol varidu ħafna li għamlet fuq dan ir-rapport u naqbel mal-attenzjoni li qed naraw issa fil-proċess tas-semestru lejn it-tibdil fil-klima Ir-rapport ifakkar il-bżonn li nimmodernizzaw, niddekarbonizzaw l-industrija, trasport, is-setturi enerġetiċi tagħna u kif smajna mill-Kunsill is-sostenibilità ambjentali hija importanti għax hekk aħna noqsu illi nirribattu għal dan ħaniffaċċaw sitwazzjoni fejn l-ekonomija s-soċjetà tagħna qed jiffaċċaw spiża konsiderevoli waqt li jkunu qegħdin nissirtu mal-iżvilupp tal-avvenimenti estremi tal-klima jekk naħsbu fl-infiq tal-nirien, tal-arar, tal-tempesti u x'waslu għal dan u xħadu mill-budget pubbliku il-bżonn li ninvestu f'infrastruttura reżiljenti u servizzi pubbliċi tajbin u utilitajiet tajbin huwa kollu kruċjali. U bekk għandna bżonn ċertu lok fiskali biex ikunu staw nagħmlu l-investimenti li nkunu rridu. Grazzi. Grazzi ħafna. U fissem il-gwe Is-Sinjora Lopez Bermejo, għal taw nofs. Grazzi, President. Tlifna opportunità oħra, ċittadini Ewropej ma jridux ikomplu eh, jisimaw l-istess kliem. Aħna llum nistgħu nqisu li hija referenza għal ġejjini l-austerità kienet esperjenza diżastruża eżempju ħażin il-mod ta' kif aħna maġiġajna il-krizi ekonomika ġabitna għal żmien verament ikraħ, l-ekraħ żmien minn eh, meta nqablu mal-tieni gwerra dinjija. Issa qed naraw li iċ-ċittadini tagħna b'riżultat ta' dan irrabjati, irrabjati, mhux biss jiġifieri kontra l-istituzzjonijiet Ewropej, imma anke joħduha kontra d-demokrazija saħansitra. Hemm bżonn nibatu messaġġ lil miljuni ta' nies li waqgħu fil-faqar li l-affarijiet sejrin ħażin jisna rridu ngħidulhom, imma din mhix ħaġa sow, Ma tagħmilx sens. Mill-lider qed inkomplu nejxu ħrafa u nemnu ħrafa. Minn naraw li mux mux edin nitrataw bl-istess mod lil kulħadd. Hemm ċertu pajjiżi li l-ewwel ma jaqdu huma l-multinazzjonali u mhux iċ-ċittadini tagħhom. Is-Sinjura Silstra. Grazzi, President. Isna qed naraw li l-Unjoni Ewropea ħafna drabi toħloq problemi biex issolvi oħrajn. Pereżempju, l uro ġabet iktar qatt u it-rata ta' tkabbir ma kienieċ daqshekk tajba meta mqalba mal-bqija tad-dinja, anki rridu nsemmu ir-Renju Unit pereżempju. Is-soluzzjoni għal dan kollu huwa li nispiċċaw bil-euro u koll l-ekonomija ċentralizzata għandna ninsowa. Brussell għandna l-impressjoni li jisna qed nagħmlu revoluzzjoni lil dawk li jridu jagħmlu revoluzzjoni. Dejjem iktar kompetenzi imma jekk irridu iktar tkabbir u iktar xogħol, jekk irridu sostenibilità, jekk irridu imġiba tajba vizavi il-klima ma taħsibx li hemm bżonn inbidlu l-attitudni tagħna. Is-sur Balxu. Il-ċittadin medju tal-Ewropa ma ma jafx eżattament x'inhu xi jfisser semestru Ewropew. Ħa nipprova niddefinixxi jiena. L-Unjoni Ewropea tagħti l-istati membri dawn numru ta' indikaturi u ta' kull sena f'April il-pajjiżi jridu jgħaddu l-programm ta' stabilità. Il-Kunsill mbagħad jitlob il-Gvern biex jikkoreġi l-programm u jdaħħal ukoll il-Country Specific Recommendations Bat l-Unjoni t-qisu t tistudja l-mod ta' kif jiġu implementati il-programmi. L-indikaturi importanti għal budget hemmhekk insibuhom u l-Istati membri jridu jsegwuhom dawn il-parametri. Ġifri hawnhekk tidħol problema ta' sovranità għax il-parlamenti sovrani ma jkunux jistgħu huma jiddeċiedu ehm, il-budgets nazzjonali tagħhom. Hawnhekk huwa pass lejn superstate. Issa immorru għas-Sur Ferber minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju, President tal-Kunsill. Għal darba oħra qed nitkellmu fuq il-pakket tas semestru Ewropew u dan għandu hija minna ftit eh, naraw l-affarijiet bumilta. Aħna rajna tibdil dan l-aħħar u l-implikazzjonijiet fuq it tkabbir fl-Ewropa se jiddependi fuq dak kif naġixxu aħna fix-xogħol politiku li għamilna dan l-aħħar għax aħna ħadna vantaġġ minn sitwazzjoni ekonomika tajba imma fix-xhur li ġejjin l-affarijiet se jinbidlu hemm bżonn naġixxu b'mod politiku qed nara li ħafna stati membri għadhom ma preparawx irwieħhom kif suppost jiġifieri għal ta' tkabbir li se tmur lura pereżempju Franza għal ħafna żmien kienet proċedura eh, ta' deficit u l-Italja qiegħda fitri tal-falliment għalhekk jiena insaqsi għalfejn il-Kummissjoni Ewropea għamamliċ iktar biex tara li implementati il-country specific recommendations is-CSRs. Naraw li l-pajjiżi ifallu r regoli jiġu njorati u ħadd ma jsegwihom. Fi żminijiet ekonomiċi iktar diffiċli li l bieraħ smajna li dal-waqt ikunu magħna, se jkonna, ġifri jekk jkonna Brexit li ma jaħdimx so, jekk bil-problemi tal-Brexit, jekk ir-regolu ma nsegwimhom, ma jsegwimhomx ikon iktar problemi. Is-Sur Silva Pereira minuta u nofs. Grazzi, signori. Signora President. signori, Id-dibattitu f'dan il-Parlament fuq inkontu għal politika ekonomika eh, din edha kollox ibbażata fuq is-semestru Ewropew. Imma għandha tkun għandha tkun meqjusa mill-problemi li ta' palissa li għanna riskju u ratatat kabbir li edha issa mux daqsek eh, pass maġġel. Il-verżjoni aħarja ta' dan il-rapport se il-grupp tal-essendi se jivvota favor riħ. Nishtiq nirringrazzja rapporter li għamel xol siwi u ġejna dan il-rizultat. Il-messagġ għolini tal-Parlament Ewropa huwa li il-politika tal-budget ekonomika tal-Unjoni trid tavvanza, titmur il qudiem biex inkunu nistaw nilqaw għal l-ekonomija li qiegħda tmajna rridu nkunu iktar proattivi, iktar inklusivi u namlu xi ħaġa dwar id-dejn pubbliku u privat. Naraw li l-istati membri għandhom surplus biex ikunu jistaw iżidu l-investimenti anki il-pagi biex jagħtu spinta l-qoddim it-kabbir dan kollu jrid ikun jaqbel eh, kompatibbli mal investimenti biex nkun nistgħu noħolqu postijiet tax-xogħol u no niġġieldu kontra nuqqas ta' gwaljanza, naħdmu għal eh, konverġenza id-ġrida kontra il-klima, l-SDGs fost l-oħrajn. U din il-viżjoni differenti tal riformi strutturali hija importanti sabiex il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali inkunu jistgħu verament imorru l qudiem għax wara kollox dan huma huwa l-qofol tal-ekonomija li rridu. Is-Sur Silva jiena ħallejtu jitkellem għax is-Sinjura Beres mill-istess grupp tatul il-ħin tiegħu imma daqshekk issa li naqbżu l-ħin. Is-sur Hock. Grazzi ħafna. Il-klima il ta' bħalissa ekonomika mhux se tibqa' magħna għal dejjem. Id-diġitali rridu naħsbu fuq l-investimenti e, kbar hemm bżonn li naħsbu għalihom. Jekk irridu nagħmlu dan, hemm bżonn inkoraġixxu l-tkabbir ekonomiku niġildu kontra l-qatfost iż-żgħażagħ, insaħħu wkoll l-aċċess e, tal-broadband tal-internet u inneħħu innu ta' gwaljanza fl-edukazzjoni indaħlu programmi tal-edukazzjoni li ikunu jaqblu mal-bżonnijiet tas suq tax-xogħol. Jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha dan il-mekkaniżmu din il-kaxxa tal-għodda u l-istati membri se jkunu evalwati fl-2019. Il-Polonja ma tidħolx hawnhekk għax illum il-Polonja hija qawwija jab b'saħħitha il-gvern tagħna qiegħed joħloq it-kabbir f'pajjiżna. Is-sur Schaffhauser, kollegi, jekk intkom jekk intkom siq waħda tkun fil-kesħa u siq l-oħra tkun fil-forn fil u inti kollok problema bil-temperatura ta' ġismek u dal ħafna drabi ikollok eh, tispiċċa battak f'qalbek. L-Ispanja f'din is-sitwazzjoni għajda, l-Italja, Franza sabet it-tri imħabba eh, deficit li ma tistax isib il-kaptu tiegħu. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-comparative advantage qiegħed jirrendi l jemju li kolla bżonn aġenzija biex tkun tista' tinvesti fil-pajjiżi tan-nofsinhar inkella l uro m'għandix ġejjieni. Sur Zarjanopoulos. Hemm ħafna ħrejjeft dwar l-ekonomija tal-Greċja. Is-Siriza edha iġibhom fi xej dawn il-ħrejjef. Għatwanna livelli għolja ta' għat. In-nies laqas biss iridu jaħdmu imħabba il-pagi miżri li joffrulhom. Is-sur Centeno jiena l-grupp tal-Eurogroup poġġejtlu dawn il-mistoqsijiet. Se jkun hemm titjib u dawn għalli ma qalli xej fil-fatt, silenzju biss, din kienet ir-risposta tiegħu. Ġifieri l-Unjoni isa dejjem tnaqqar f'dawn is-servizzi tal-frontline u timmina il-welfare state pagi miżeri. Biss u waqt li d-dinja tar-negozju tuża s-swieq tal-flus bħala kazino. Aħna eh, dawn l-affarijiet ħajkomplu eh, l-nies ibeżżawhom u jimminawhom. Is-sur Becker, l-ewwel nett jiena Nixtieq nirringrazzja l kollega Harkin mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali għal rapport tant importanti. Nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni għax il-Kummissjoni qed tagħmel xogħol tajjeb ta' kull sena. Ġifieri hawnhekk għandna strument li tgħin lill istati membri, stati membri li bil iridu jagħmlu riformi. Imma hemm stati membri li ma tantx qed jagħmlu sforzi biex jirrispondu għall isfidi urġenti, jiġifieri li jagħmlu dawn ir-riformi. Meta nitkellmu dwar il-sistemi tal-welfare tagħna li jkunu sikuri, li jkunu sostenibbli, jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha ikollha taħseb fi strument iktar b'saħħtu li jużaw l-istati membri li jkunu jistgħu eh, jkun jista' jfakkar lill istati membri li dawn jistgħu jieħdu biex jagħmlu dawn ir-riformi, hemm bżonn sanzjonijiet kontra dawk il-pajjiżi li ma jagħmlux l-riformi għax wara kollox ikunu qegħdin jimminaw l-istabilità ta' pajjiżhom stess u ta' pajjiżi oħra u l-pajjiżi li jkunu iktar dajfa finanzjarjament, speċjalment dak fin-nofsinhar tal-Ewropa ma jkunux jifilħu għal dawn il-pressjonijiet. Is-sur Ozok għal-minuta. Grazzi. President. Signori. aħna nistaw naraw numru ta' konklużjonijiet li joħorġu f'dan ir-rapport. Wieħed irid jaħseb l-investiment, investiment tal-SMEs il-fondi Ewropej jridu jqisu iktar is-speċifiċità reġjonali imma għandi ċertu riservi. Per eżempju, hawnhekk għandna ir-rwol tal ta' stabilità u ta' tkabbir. Sitt xhur ilu konna qegħdin nitkellmu fuq djufijiet ta' dan il-mekanizmu, djufijiet sistematiċi. Dan jintuża mill-Kummissjoni Ewropea b'mod selettiv ħafna lejn il-pajjiżi. Għandi riservi oħra li jħasbuni u se nitkellem dwarhom iktar tard. Grazzi. Grazzi ħafna. Sinjura Tomċ, minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ovvjament bħala Unjoni għamilna progress. Imma din dvarja ħafna minn eh, stat membru għal ieħor, is-sigrit qiegħed li l-ekonomija dejjem tibqa' fuq livell tajjeb dej irrit ikun hemm politika fit-tul, investimenti wkoll wara kollox huma l-istati membri li huma responsabbli tal titjib soċjali rridu natu attenzjoni għal xejri demografiċi biex inkunu naħsbu fil-familji. Din dan huwa xogħol eh, importanti priorità għall-Kummissjoni sabiex iż-żazax tagħna mhux biss ikollhom xogħol imma jkunu jista' jkollhom aċċess għal biex jixtru dar il-fatt li l-familji jkunu jistaw jixtru darhom hija xi ħaġa importanti għal-futur. Qegħdin nitkellmu fuq il-ġenerazzjoni li jmiss u rridu naraw li ġenerazzjoni ta' warajna tkun f'qada tajba. Sur Rosati, Signora President, Komissarju, jina naqbel mal dak li smajna pal idejat illum li l-Unjoni qed tiffaċċja sfidi ġodda għandna il-fatt li l-ekonomija se tmur ftit lura fil-ġejjini, il-Brexit għandna il-gwerer ta' eh, kommerċjali u rridu nkunu preparati biex nkunu nistgħu nilqgħu għal dawn l-isfidi ħafna mill-mistoqsijiet kienu mirati lejn il-Kummissjoni, imma naħseb li l-responsabilta wara kollox hija tal-Istati membri. Ir-riforma tal-suq tax-xogħol, pereżempju, <laughs> e, iġġa l-nies li jaħdmu għal sira twal. Il-riċerka, l-iżvilupp, l-edukazzjoni, it-titjib tal-banek tagħna li tant bżonnhom f'ċertu stati Għalhekk jiena ninkoraġixxi l-Kummissjoni anki l-Kummissarju Dombrovskis biex jindirizza dawn il-problemi fil-CSRs. Hemm bżonn li nkunu ambizjużi fuq dan kollu. Grazzi. Grazzi ħafna. Bekka laqna il lista tal-kellima ngħaddu issa għas-sessjoni tal-KGDI peress li sar ħafna ħin nista' biss nagħti l-kelma lil kelliem wieħed għal kull grupp. L-ewwel fisem il-Pepe is-Sinjura Malici. Grazzi ħafna, Sinjura President. Is-Sinjura Maletic. Grazzi. Irridu naħdmu fuq l-implementazzjoni. Irridu nsaħħu il-programm għall appoġġ ta' riformi, l-investiment fid diġitazzjoni u nneħħu l-ostakli fis-suq. Irridu noħolqu opportunitajiet indaqs jiena l appoġġa dan kollu però nopponi l proposta il-proposti tal-Kummissjoni fejn il-kriterja prinċipali għall finanzjament huma n numru tal-abitanti Bekk hemm differenzi bejn l-istati membri, l-istati membri żar li l-aktar qed ibatu minn tibdil demografiku minn barra t-tixjih tal-popolazzjoni hemm ukoll immigrazzjoni. Hemmhekk hemm bżonn iktar investiment mhux tnaqqis fil-fondi minn dan il-programm. Grazzi ħafna. Grazie, grazie Presidente. Promuovere investimenti, attuare politiche di bilancio responsabile. Grazie ħafna jgħid is-sur Caputo. Dawn huma l-prijoritajiet tal-Kummissjoni illi s-sena anzi l-ġimgħa li għaddiet tat l-evalwazzjoni ta' sitwazzjoni fl-Istati membri. Aħna ninsabu ħarqana sabiex naraw riżultat ta' nis-semestru aħna kritiċi fil-konfront tal-manuvri illi saru mill-gvern Konti fl-Italja nasbu li sejrin fil direzzjoni l ħazina Fil-fatt fil italja hemm e, l-ola ratta ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. F'termini ekonomiċi l-Italja marret lura s-sitwazzjoni imma marret lura ħafna. U hemm ħtieġa ta' bidla hemm riformi li huma neċessarji sabiex intejbu l-finanzi pubbliċi. Il-Kummissjoni għanda tkun iktar jibsa ma pajjiżi li ma jerfewx ir-responsabiltajiet tagħhom. Grazzi ħafna sur eh, Marjas fisem li sijar. Dan kollu separat mis-setat u l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa msejjaħ semestru però l-istati anzi qed jagħmilha diffiċli. Għall-istati membri sabiex il fasslu il-batġit tagħhom u dan qed iwassal iktar awsterità. Il-Komissjoni m'għandix tiddaħal fis-sistemi tal-pensjoni tal-Stati membri hemm gvernijiet illi oġġezzjonaw illi mbagħad jispiċċaw fil istess sewda. Brussell hekk tindaħal fid-drittijiet sovrani tal-Istati membri. Brussell għandu jżomm ma dak li hu responsabilta tiegħu u l-budget għandu jibqa' fidejn l-Istati Membri. Grazzi ħafna. Il-kallim li miz, grazzi ħafna, titkellmu dwar rata ta' atoli fil- eh, fil-żaza, il-paga li mhux tola, però forsi għax hemm provista olja ta' xogħol hemm ħafna nies il qed ifittxu xogħol. Ovvjament, Is-sitwazzjoni hija diffiċli għan-nies li qegħdin hawnhekk qed titkellmu dwar tkabbir baxx, però l politiki soċjali tagħkom huma importanti daqs il-politiki ta' ta' tkabbir. Jiena ser nissuġġerilkom l-aħjar mod kif ittejbu l-standards tal-għajxin ikolkom il-tħul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 Signor President, membri, Presidenza, grazzi għal dan id-dibattitu aħna issa ser inkomplu d dialogu mal-Istati membri u nippruvaw insibu ftejm komuni Sabiex nindirizzaw l-isfidi li għanna, aħna nistennew li kunem programmi ta' riforma ta' konverġenza u stabilità sa' nofs april u bħal dejjem il-Kummissjoni dejjem tinkoraġġi l-involviment mill-qrib tal-parlamenti nazzjonali, l-awtoritajiet lokali, imsieba soċjali u dan fi preparament għal programmi ta' riformi nazzjonali. Se jkun hemm ukoll rakkomandazzjonijiet fir-rebbija u ninsab ħerqan sabiex inkomplu dialogu kostruttiv fix-xhur ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kummissarju. Issa Sinjura ċat fissem il-Kunsill. Sinjura President, membri onorevoli, Sinjuri, Kummissarji, jiena Nixtieq nirrangrazzjakom għall kummenti tagħkom għax indirizzajtu punti importanti u l-kummenti tagħkom se jkunu ta' valur kbir fid-diskussjoni tal-Kunsill li jitkellmu dwar ħafna aspetti tas semestru Ewropew bħal l-ambjent, il-kompetitività u l-politiċi il-politiki soċjali, ir-rapport il kompetitività u l politiċi il politiki soċjali ir rapport tal kummissjoni li ħarġ fi frar jirrappreżenta pass importanti fil-proċess attwali. Dan huwa l bażi għall ħidma illi Umbat se jwassal għall adozzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi matul dan is-semestru. Fil-waqt li jkun qed naħdmu fuq is-semestru Ewropew u niddebattu ir-rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni tas-Istati Membri, importanti li nilħu l-ċittadini sabiex insitu is-sjita nazzjonali irrid ikun hemm iktar dialogu bil-kapitali u l-konsultazzjoni mal- L-imsieba soċjali dibattitu tal-lum wara li fil-waqt li hemm ħafna differenzi hemm ħafna affarijiet komuni nistgħu nibnu fuqhom. Bekk jiena konfidenti li nistgħu nkomplu nikkoperaw flimkien fl sfidi li għandna quddiemna u sabiex nidentifikaw eh, soluzzjonijiet sabiex eh, niġġilduhom. Grazzi minn ġdid ta' attenzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Vantan Glandelab. Għal żewġ minuti, grazzi ħafna kollegi għal kontributi dan id-dibattitu il semestru Ewropew da huwa opportunità għal dibattitu politiku, però huwa wkoll wieħed interessanti. Qed naraw konsens dwar l-isfidi tal-ekonomija tagħna. Tkellimna dwar bilanċ bejn is-sessi, il-faqar, is-sistemi tas-saħħa, tal-benesseru, tas-sigurtà soċjali u dwar popolazzjoni qed tixjih però kulħadd għandu l-prijoritajiet tiegħu qed nitkellmu biss dwar disċiplina tal-budget, dwar investiment, dan kollu mhux se jkun biżżejjed. hemm bżonn ta' riformi, investimenti u disċiplina fil-budget. Irridu nikkonsidraw kollox u naħseb, Sinjor President, wasal iż-żmien illi is-semestru Ewropew isir opportunità sabiex ma jibqax lista ta' partizin iżda opportunità sabiex mm, naffaċċaw l isfidi li għandna qudiemna. Hemm ħidma li għandha ssir min-naħa tal-Kunsill. Ir-riformi jridu jiġu indirizzati b'mod serju dawn mhux xi kastik li jingħata mill kummissjoni dawn huma opportunità sabiex ngħinu lil uliedna sabiex jaffaċċjaw l-isfidi li se jkunu qed jaffaċċjaw huma. Grazzi ħafna lir rapporter Għalkemm hemm ħafna storbju eh, dik kienet taqsira tajba, Sinjura Harkin bħala rapporter għandek żewġ minuti, però jekk joġobkom żommu l-ordni, kollegi, jekk joġobkom isimgħu ir-rapporter. Grazzi ħafna, Sinjur President, huwa importanti ħafna li rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż eh, niftakru minn sena l-oħra sabiex ikun hemm segwitu niftakar il-kliem ta' Sinjura Tyson illi e, irrispondi ta' xi suġġerimenti f'dar rapport, speċjalment il-faqar regolament ta' forum ġodda ta' xogħol. Xi kollegi tkellmu dwar il-pensjon fil-fatt fil-waqt li aħna nappoġġaw l-aċċess universali għal pensjoni ċirqa naħsbu illi rridu nesploraw toroq oħra li jikkomplementaw il-pensjonijiet tradizzjonali. Tliet punti finali fid-dawl ta' dibattitu dwar tibdil fil-klima tal-lum u l-sfida kbira tal-qasam aħna tlabna lill-Kummissjoni sabiex ittejjeb u tiddekarbonizza l qasam tat trasport fost l-oħrajn. Il-Kummissjoni għandha tagħmel iktar sabiex tinkludi iktar nies b'diżabilità fuq is-suq tax-xogħol. Finalment aħna nikkondannaw il-falliment illi il-djar ma kienux priorità l-2017 u nasab li l-Kummissjoni għandha tuża dan semestru sabiex tara l-progress il- ta' kemm nies jistgħu